internazzjonali ratifikati minna tal-Litwanja. U nasib il-Parlament Ewropew għandu jiddiskuti dan il-punt u aħna għanna nassikuraw li id-drittijiet tal-minoritajiet za' jiġi rispettati. Grazzi ta' Sessur Ziobro. Hawnhekk ikkonkludejna il- diskorsi ta' minuta u l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna Għanna l-prezentazzjoni tal-rapport ta' Sur Baudis fuq ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Kunsil ta' Kooperazzjoni tal-Golf. Is-Sur Baudis, jekk jogħġbok, għandek erba' minuti. Merci, Monsieur le Président. Grazie President, l-ewwel nett xtaqt ngħid li dan ir-rapport huwa għafrot ta' xogħol kostruttiv bej gruppi politiċi differenti u nirringrazzja personalment għal kollaborazzjoni tagħhom Sur Hewitt Bratner kif ukoll is-Sinjura Jatenmaki. Dan ir-rapport kif tafu jisħaq fuq l-istrateġija globali fir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u il-Konsil tal-Kooperazzjoni tal-Pajjiżi Arab tal-Golf ix-Xoltana beda xurilu u qabel mal avvenimenti li kellna fil-dinja arbija fej rajnijom rajna sviluppi kullim kienu u anka fil-golf rajna protesti b'saħħithom illi kienu qed jitolbu rispett akbar ta' drittijiet tal bidim libertajiet fundamentali u demokrazija. Madana kollu, mill-bidu ta' xolna u anka qabel dawn l-avvenimenti, qabel ma bdew dawn l-avvenimenti, dan ir-rapport u l-emendi adottati fil-komitat għajmu il-problemi kollha E li insibu wara il-protesti li kienem tkellimna dwar diskriminazzjoni, inkluża diskriminazzjoni bazata fuq eh, sesta persuna jew il-reliġjon, kwistjonijiet marbuta ma' drittijiet tal-ħaddiema, eh, libertà ta' espressjoni, opinjoni, dritti tan-nisa, riforma fis-sistema ġudizzjarja, l-projbizzjoni tal-pina tal-mewt. tal tal pina tal mewt u uh, motivazzjoni u anke drittijiet politiċi. Hekk kif zruppaw l-avvenimenti fil bahrejn u r-repressjoni ta' min kienet protesta anka qoddim l-intervent militari f'pajjiżi ġiri il-membri tal-GCC aħna flimkien ma' Shadows ressaqna serje ta' emendi illi juru l-appoċ tagħna għal min qed jipprotesta u min irid il-libertà. Saqna wkoll fuq il-leġittimità tat-talba tagħhom u tkellimna kontra reazzjoni violenti tal-awtoritajiet tal-Baħrejn u wkoll l-intervent militari tal pejżi tal-GCC li kontribwixxew għal repressjoni. Esprimejna wkoll it-ħassib serju tagħna u d-dim risposta violenti tal-awtoritajiet Aħna bi bisħiħ il-proċess ta' tranzizzjoni lejn id-demokrazija. Issa, ovvjament, dan ir-rapport ukoll jistabilixxi punti strategiċi fuq medda twila ta' żmien isemmi l-potenzjal għal sħobija foqsma differenti, dawk ġeopolitiċi, tal-enerġija, edukazzjoni, xjenza, u wkoll jagħmel referenza għall-integrazzjoni reġjonali f'termini ġeopolitiċi l-Iran hija teddida serja bej l-Iran u Izrael l-istati tal-golf inevitabilment se jispiċċaw vittmi kollaterali f'kolinkwa eh, konflitt tal-pajizi qed jistennew ħafna minna sabiex niżguraw il l-Iran ma jiżviluppax armi nukleari. Il-pajizi tal-GCC Il huma kwart tal-pajjiżi fil-Lega Arbija jilabu rwol importanti ħafna fil-proċess ta' paċi u hija ma ninsewx illi dawn il-pajjiżi kienu wara l-inizjattiva ta' paċi mid-dinja Arbija. Fit-termini ta' enerġija l-GCC huwa l-ikbar fornitur fid-dinja għaż-żejt lejn l-Unjoni Ewropea għal daqstant aħna dipendenti ħafna fuq dar pajjiżi ma dan kollu ir-riservi ta' żejt tagħhom qegħdin jonqsu u gradwalment qegħdin ikollhom jgħaddu għal eh, ejjun rinnovabbli. U aħna f'dan qasam nistgħu nofrulhom l-esperjenza tagħna fl-edukazzjoni u fix-xjenza dawn il-pajjiżi għamlu l-edukazzjoni priorità u fid-dawl tal fatti li hemm nuqqas universitajiet u nuqqas ta' talim universitajiet Amerikani famużi qed jibnu ferat hemmhekk u l-Unjoni Ewropea involuta f'dan l-Unjoni Ewropea mhijiex involuta daqs l-Istati Uniti f'dan il-proċess. Antikom eżempju, tmin studenti biss mill-pajjiżi tal-GCC żaru l-Ewropa sena l-oħra taħt il-programm Erasmus Mundus. Imbagħad meta niġu għall-integrazzjoni reġjonali, il-GCC qed jesperjenza diffikultà l-Unjoni Ewropea bl-esperjenza tagħha tista' toffri assistenza pariri u anka għarfien. U fl-aħħar mill-aħħar għandna nixtiequ naraw il-konklużjoni ta' ftehim ta' kummerċ ħieles li ilu jiġu negozja tal-aħħar 20 sena issa. Grazzi Sur Budis. Kedġdijaj għal-minuta is-Sur Paxka. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, il pajizi tal-golf għandhom potenzjal ekonomiku għoli ħafna u joffru ambitu ta' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf u l-Unjoni Ewropea jixtiequ jtejbu relazzjonijiet ta' kommerċ tagħhom. kollu, hemm punt interrogattiv rigward il-kapaċità tagħna nitkellmu dwar il-prioritajiet tagħna mal-GCC Provajt nisma kif nistaw nejnu raġun. Ħafna drabi konna opinjoni maqsuma fuq numru ta' oqsma differenti u għalek għanna nsaxħu l-kooperazzjoni ekonomika u tal-kummerċ. Nafu nistaw namlu aktar biex nikkooperaw għanna bżon relazzjonijiet aktar b'saħħithom bejn l-Unjoni Ewropea u l-GCC u ta' bilħaq ukoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati tal-Golf. Permezz ta' dan nista' jkollna sħabija aħjar ma' rappreżentati ta' l-Islam moderat u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar dan jiswinna tajjeb. Grazzi Sur Paxka e Sur Zegedi. Grazzi, President. Jien ukoll nappoġġa l-idea li jkun hemm FTA bejn il-GCC u l-Unjoni Ewropea u dan jista' jkun imsieħeb strateġiku tajjeb ħafna importanti għall unjoni Ewropea minħabba r rizervi taż-żejt tagħhom. Huwa essenzjali li jkollna kooperazzjoni ekonomika iktar mill-qrib magħhom għandna bżonn nimsieħba ġodda, swieq ġodda fejn l-Unjoni Ewropea għandha rwol diġà importanti, iżda għandna bżonn nisaħħu dawn ir-relazzjonijiet Dawn l-inizjattivi l għaddejjin dawn l-aħħar 20 sena u rridu ntemmu b'suċċess u dan jeħtieġ li jkun hemm approċċ kostruttiv u flessibbli miż-żewġ naħat għaliex jidher li donna waqafna f'punt ta' staġnar. Sabiex nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan l-istaġnar u nimxu l-qoddim u l-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva flimkien mal amerika u ċ-Ċina neħtieġu f'ċertu setturi ekonomiċi insibu eh, nix ta' suq u ntejbu sem ta' suq tagħna. Grazzi l-Sur Segedi. Issa Signora Bazescu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Pentru început aș dori să-l felicit. Grazie Hafna, Sur președinte. Nishtiq nibda billi ngħid Eh, proset l-Sur Bodis rapport tiegħu il-Parlament jappoġġa l-negozjati mill-ġdid mal-GCC fi żmien tant kruċjali. Dak li tisef il bahrejn juri li huwa importanti li nżommu dialogu politiku għaddej bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u nkomplu nsaħħuh. Sitt pajjiżi Arab għandhom ir-rieda li juru li ħajimxu lejn soċjetà ta' aktar paċifika u jtejbu situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jista' jkun hemm fondament ta' żejt minn dawn in-naħat u nafu dan fid-dawl tal-dak li tiseħħ fil-Mediterran. Nafu li l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-GCC hija vitali sabiex nkun nistgħu nżommu mar-rekwiżiti tal-enerġija tagħna u nevitaw li jkun hemm prezzijiet dejjem jiżdiedu għaż-żejt. Kenna 20 sena ta' negozjati hemm bżonn intemmuhom biex bekk kuna beneficju ta' żewġ naħat. Grazzi, Sur President, kollegi. Dan hawn lejla niddiskutu dan ir-rapport tal-Parlament fuq il-GCC. U nifhem li hemm gruppi politiċi li jixtiequ jipposponu din id-diskussjoni biex bekk iżommu mal-żminijiet u l-avvenimenti strateġiċi li jiddejja binna dinja qarbija. Fi żmien li konna tinfaslu dan ir-rapport ma stajniex imbassru minn qabel id-dinja kif kienet tkun kif inhi bħalissa. Rajna l-avvenimenti tal-reġun u d-dinja arbija kif saħħu u nafu li hemm differenzi. L-Unjoni Ewropea twieġib għal situazzjoni differenti b'tweġibiet adattati differenti. Issa rridu naraw jekk it-Tunezija, l-Eġittu, l-Libja, Yemen jew Bahrejn x'deċiżjoni se jieħu l-Unjoni Ewropea u kif ħatimxu l qoddim Dan is-suġġett huwa importanti u ffukat fuq il-GCC u l-pajjiżi marbuta miegħu. Uħud minnhom qed jesperjenzaw sejħiet mill popolazzjonijiet tagħhom biex bekk ikun hemm aspirazzjonijiet tas-soċjetà li jkunu aktar b'saħħithom. Il-gvernijiet qed iwieġbu b'modi differenti u għalhekk hemm bżonn ta' pakketti apposta biex jagħmlu tajjeb għal l-ħtiġijiet ekonomiċi u tas-soċjetà Eh, u anke dialogi nazzjonali miftuħa u inklusivi qegħdin eh, jiġu implementati mill-gvern. Iżda naraw li gvernijiet qed japplikaw il-vjolenza xi kultant u għalhekk dan japplika speċjalment fil-każ tal bahrejn eh, Segwejna dan il-każ mill-qrib, il-Sinjura Ashton kellha rapporti ta' violenza fit-toroq u anke tensjoni dejjem jiżdiedu fil-pajjiż sejħet lill autoritajiet ta' sigurtà fil-pajjiż biex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Semmet leħena bosta drabi biex ikun hemm dialogu bħala l-unika triq l qoddim Dan kollu sar permezz ta' stqarrijiet pubbliċi u daw rajtuhom anke f'kunta dirett mal-awtoritajiet konċernati. Il-kustjoni għalina hija dan kollu fejn ħaj wassal. X'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea kif ħanaraw dan ir-rapport fis sfond ta' dawn l-avvenimenti. Sinjura Ashton preferit li nħadnu ma' dawn il-pajjiżi flok niżolawhom u jiena bilt magħha. il rapport jitlob għal aktar kuntattu u mhux inqas u jinnaqbel u bħala kummissarju jiena nilqa' aktar possibiltajiet għal skambji bejn in-negozjanti. Dan huwa żmien biex aħna l-Ewropej najdu li aħna lesten ħadnu aktar kooperazzjonijiet u relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Golf. Wasal iż-żmien ukoll għalina l-Ewropej li nibatu messaġġi ċari biex imwieġbu minnu fih għal kwalinkwa talba biex l-Unjoni Ewropea tagħmel dialogu li twassal għal riformi f'dawn il-pajjiżi. Ma nix neħbu wara subajna u naħarbu mill-possibilità li nbidlu l-libertajiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi. Iżda qasana nimponu l-affarijiet fuq ħaddieħor. L-Ewropa temmen bisħieħ li il bidli iridu jibdow mill-pajjiżi u dan naħseb li applika għal pajjiżi tal-Kunsil ta' Kooperazzjoni tal-Golf. Mhux ħanqot ngħid il-Parlament kif għandu jitratta dan ir-rapport, iżda nemmen li għandna bżonn naħsbu termini strateġiċi u għalhekk id-dialogu u l- li eh, nitlu f'relazzjoni ma' dawn il-pajjiżi hija importanti. Rridu dialogu u proċess ta' riformi f'dan ir-reġun u aħna lesti li l-appoġġ kollu meħtieġ għal riformi u l-esperjenza tagħna biex nindirizzaw kwistjonijiet aktar speċifiċi. Nilqgħu din l-opportunità iżda din jista' jseħħ biss meta u biss jekk dawn il-pajjiżi jitolbu l-assistenza tagħna kelmtejn tal aħħar fuq il fta mal-golf u jiena responsabbli għal dan Jiena nafda li meta ċirkustanzi tajbin fuq il-post jimmaterializzaw u nkunu nistgħu nkomplu lejn determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm eh, relazzjonijiet ta' kummerċ mal-GCC. Stabilità hija kundizzjoni meħtieġa għal kuntest politiku u anki biex iċ-ċittadini jkunu rispettati u anke biex il-kummerċ u l-qafas ta' kummerċ jaħdem tajjeb. Grazzi u nis-ringrazzja l-rapporter Sur Budis għax-xogħol tiegħu. Grazzi, grazzi Kummissarju. Sur Bodis għan votaw rapport tiegħu għada fil dashon nofs ta' fil ħodu Nixtieq ngħid il-Kamra li il-Kumitat Ekon korreġa żball f'test adottat fil-Parlament u din il-korrezzjoni hija disponibbli fuq is-sit eh, ta' Seance and Direct. Aħna ħnibdew is-sessjoni għada 24 ta' Mart.